Għalter Zonja Galavera kien li fjallan. Tfalem derit jarta zotri. Falem derit. Għatera edha un dhexat falem deroj bax dritu għasit birkta ftes per tardur per tfollun emmer ta' Komissjoni Ewropjan. Tandur għar miċinga parlamenti xibtar, parlamenti Evrap, stati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 To vazhdoj a që duan to flasin, ju lutem,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 Would you like to answer? Għaddexxeroni ti politiċi danija, bat mar diġi ta' pju de prepara. Zot mi diwa tera. Ixtenji ta' pju tinu kampjuta tjetra. Then, uh, Mrs. Bregu,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 Falemdejt xum. Okay, uh, I'll give the floor to Ms. McAvey. Dan idea fjalli zunis McAvey. Falemdejt. Bye, bye. Dot, jabdi se komente.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

ġiġtar t-siret l-luwan rollin t-juren njur t-dur nuk iban iġet t-tiju. Nasjat ġiġtar kan fuċiċum t-mmadhe, nxum jitzen vendeve, dhe dhe kam jaftin għaste kurato bħan bħan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 Okay. So, okay, then, Mr. Halimi, I will, okay. Zoti Halimi, għatredu tajab fjallant per ġiġani, per liġin e vetingut. Uh, let, let us make it. Tabim t-ċart, mesa kubtava, Zonja Makovej, Barinja,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 taċu diċem ta' xumit, s-dan disan nirkom ta' akr kuwanċ e, nirkom ta' għatek tekken rall e, procedurjal formal. ċi misa mendojn kienu kishtu dak kjesi Bruxelles, kis ġati ca' koda ta' njishtu jadur post, por nuk ishtu tjeshtu Edhe qeveria, edhe opoziti kanë kërkuar dhe kanë pranuar që